xuħija bħala peace imma bħala opportunità. Grazzi. Grazie commissario. Grazie li commissario, Diskussjoni tinala għawnek. Diskussjoni, votazzjoni isseħ għada fil-11 nofs. Is-seduta li jmiss għada mar eh, it-tlieta. Nibdew fid-disa l ġiet ippubblikata u ssibuha fuq is-sit internet tal-Parlament Ewropew. Is-seduta tispiċċa hawnhekk.